Tajab wis naħseb illi nistgħu nibdew. L-ewwel punt li se nivvotaw fuqu illum huwa vot fuq awtorizzazzjoni għal oġġezzjoni għal tqejt fissu ta' prodotti illi huma modifikati ġenetikament. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota tajjeb. Mela il-votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni punt oġezzjoni oħra li eh, jemenda l-annes ta' Reach fu Triton X 100 votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. Issa naddu għal vot iħor ieħor tieni qari fuq apparat mediku votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet. vot li mis għal darboħra tini għari regolament fu l-apparat mediku li emenda direttiva tal-2001 u regolament 178 u 1223 vot uniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Punt li mess fuq il-konvenzjoni ta' Minamata fuq il-Merkurju. Vot uniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. il-punt li jmiss l-implementazzjoni ta' direttiva dwar l-skart mill-industrija estrattiva nivvotaw fuq l-abbozz tar rapport ta' Sur Holbeni. Nibdew bl-emenda 14 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 15 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet Kompromess wieħed dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. L-emenda 16 dawk favur kontra neċċekjaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 20 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. 21 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 2 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 3 favur kontra astensjoniet għaddit. 25 favur kontra astensjonijiet 27 favur kontra assenzjoniet għadda 29 favur kontra assenzjoniet għadda 28 favur kontra assenzjoniet għaddit 30 favur kontra assenzjoniet aħjar nitċekjaw Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. 31 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 32 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 33 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 34 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 35 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 36 favur kontra astensjonijiet għaddit 37 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, Maddiċ. Sen votaw sa fuq l emendat 38 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, bdiċ, niċċekjaw fuq 38. Votazzjoni maluqa. Għal vot wieħed imma naħseb li issa kien vot nieqes. 39 favur kontra assenzjonijiet maddeċ erbajn favur kontra astensjonijiet għaddiet 41 favur kontra astensjonijiet maddeċ 42 favur kontra astensjonijiet għaddiet 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet 45 favur kontra astensjonijiet għaddiet 46 favur kontra astensjonijiet għaddit 47 favur kontra astensjonijiet għaddit 48 favur kontra astensjonijiet għaddit 49 favur kontra astensjonijiet għaddit 50 favur kontra astensjonijiet għaddit 51 favur kontra astensjonijiet għaddit Kompromess 5 favur kontra astensjoniet għadda. L-emenda 1 favur kontra astensjoniet għaddet. L-emenda 2 favur kontra għaddet. l Emenda 3 favur kontra għaddet. l Emenda 4 favur kontra e, l-erba emenda erba taqa. Hamsa. Favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess erba favur, kontra, assenzjonijiet għadda. Disa, favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 10 favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 11 favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet, 12 favur kontra, astensjonijiet għaddiet, 13 favur kontra, astensjonijiet għaddiet nivvotaw fuq il-rapport issa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u il-rapport huwa adottat u nifirħu lill-rapporter. Naddu issa għal punt il-limes opinjoni fuq il-ġestjoni, konservazzjoni, miżuri ta' kontroll fil-lajkat tat-ton Atlantiku. L-emenda 32 favur kontra astensjonijiet ma' deċ. L-emenda 7 favur kontra astensjonijiet. Le, l-emenda 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet L-emenda 33 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 8 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 9 favur kontra niċċekjaw niċċekjaw fuq numru 9 votazzjoni miftuħa bdeċ. L-emenda 34 favur kontra ma bdeċ 35 favur kontra assenzjonijiet bdeċ L-emenda 10 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 36 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 37 favur kontra assenzjoniet maddeċ 38 favur tridu li niċċekjaw fuq 37 tajjeb votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet 38. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 11 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 12 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 39 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 41 favur, kontra, astensjonijiet fuq erbajn dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Erbajn favur le tnejn 42 erbajn favur kontra astensjonijiet maddeċ 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet 45 favur kontra Astenzjoniet maddeċ 46 favur kontra astenzjoniet għaddeċ 47 favur kontra astenzjoniet għaddeċ 48 favur kontra astenzjoniet maddeċ 49 favur kontra astenzjoniet maddeċ 50 favur kontra astenzjoniet maddeċ 14 favur kontra astensjonijiet għaddet 51 favur kontra astensjonijiet maddeċ 52 favur kontra astensjonijiet maddeċ 15 u 53 favur kontra astensjonijiet għaddew 54 favur kontra astensjonijiet maddeċ 55 favur kontra astensjonijiet maddeċ 56 favur kontra astensjonijiet maddeċ 57 favur kontra astensjonijiet għaddit 58 favur kontra astensjonijiet għaddit 59 favur kontra astensjonijiet għaddit 60 favur kontra astensjonijiet għaddit 61 favur kontra assenzjoniet għaddit 16 favur kontra assenzjoniet għaddit 63 favur kontra assenzjoniet għaddit 17 favur kontra assenzjoniet neċċekjaw fuq 17 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. 64 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 65 favur kontra astensjonijiet għaddiet 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 66 favur kontra astensjonijiet għaddiet Satax favur kontra astensjonijiet għaddet 72 favur kontra astensjonijiet maddeċ 73 favur kontra astensjonijiet maddeċ 74 favur kontra astensjonijiet maddeċ 75 favur kontra astensjonijiet maddeċ 76 favur kontra kontra astensjoniet għaddiet 77 favur kontra astensjoniet għaddiet 78 favur kontra astensjoniet maddeċ l-emend 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 79 favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur kontra astensjoniet għaddiet 22 favur kontra Astenzjonijiet għaddet 23 favur kontra. Astenzjonijiet għaddet 24 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ 25 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ 26 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Emenda wieħed favur kontra. Astenzjonijiet għaddet 27 favur kontra astensjonijiet għaddit, tnejn favur kontra astensjonijiet għaddit, tlieta favur kontra astensjonijiet nitċakjaw fuq l-emenda tlieta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. 29 favur kontra Astensjonijiet maddeċ. Emenda erba favur kontra fuq l-emenda erba votazzjoni miftuħa ħaniċċekjaw votazzjoni maluqa għaddiet 31 favur kontra astensjonijiet maddeċ Vot finali fuq l-opinjoni, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Jew ir-rapport għadda. Nifirħu l-Sinjura Briano. The next item is... Uh... Miss issa il-rapport ta' Sur Patricello Garanzija tal-Unjoni Ewropea lil bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li appoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea. L-emenda 22 favur kontra astensjonijiet maddeċ 23 favur kontra astensjonijiet maddeċ 24 favur kontra astensjonijiet maddeċ 25-34 favur kontra astensjonijiet maddeċ 26 favur kontra Astensjoniet maddeċ 27 favur kontra astensjonijiet addeċ L-emenda 3 favur kontra astensjoniet għaddet 28 favur kontra astensjoniet maddeċ 29 favur kontra astensjoniet maddeċ 30 favur kontra astensjoniet maddeċ 33 favur kontra astensjoniet għaddet 31 favur kontra Astenzjoniet maddeċ. L-emenda erba favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 35 favur kontra. Astenzjoniet maddeċ. 36 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 37 favur kontra. Astenzjoniet maddeċ. 38 favur kontra, Astenzjoniet maddeċ, 39 favur kontra, assenzjoniet maddeċ, 40 favur kontra, assenzjoniet maddeċ 41 favur kontra, assenzjoniet maddeċ 42 favur kontra, assenzjoniet maddeċ 43 favur kontra, assenzjoniet maddeċ 44 favur kontra, assenzjoniet maddeċ 45 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 5 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Wieħed favur kontra astensjoniet għaddit. Tisa favur kontra astensjonijiet maddeċ, 10 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 11 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 12 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 13 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 14 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 15 favur kontra astensjonijiet maddeċ 16 favur kontra astensjonijiet maddeċ 18 taqa l-emenda 2 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur kontra astensjonijiet maddeċ 20 favur kontra as-sessjonijiet maddeċ, vot finali fuq l-opinjoni kollha kemmi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din l-opinjoni ġiet adottata. Grazzi ħafna. We have finished the voting. Mela aħna l-estejna din il- sessjoni tal-votazzjoni u għanna ħafna ħin. So the morning session is finished. Mela, nistaw niqfu għawnek nerġaw narrawkom fit-tlieta ta' wara nofsinhar, grazzi ħafna.